Dear colleagues, we are... Kollegi, l-esti biex nibdew. Nistidinkom biex issibu postkom, senjuri. Nistaw nibdew bil-votazzjoni oġġezzjoni skont regola 106 is-saħħa u l-kafejna. Se nivvotaw fuq premessi ċe e j minu favur minnu kontra Votazzjoni miftuħa, rridu nikkontrollaw. Kulħadd ivvota, sinjuri. Tajjeb wisq. Se nżidu koll is-sura front li huwa kontra. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Issa nivvotaw fuq il-riżoluzzjoni. Minnu favur, minnu kontra. Astenzjoni għaddiet grazzi ħafna. Nistaw ngħaddu għal votazzjoni li jmiss. it-test maqbul mal-Parlament u l-Konsil fin negozjat informali fuq it-tamir mediku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni elettronika. Kulħadd ivvota. vota Għandi voti ħora l-SND, l-Sur Caputo. Votazzjoni luqa. Unanimità għaddiet. Grazzi ħafna. Issa nivotaw fuq it-tamir mediku diagnostiku in vitro it-test maqbul bej il-Parlament u l-Kunsill f'negozjati informali. Infakkarkom li irdu nistennew id-dikjerazzjoni tal-Kommissjoni fil-plenarja. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa unanimità din id-darba wkoll. Grazzi ħafna. U l l su ukoll. Now we are going... Issa, se nivvotaw. Fuq punt 15. Għanijiet u l-enin għazbatax il-konferenza tal-partijiet tas sajtis Mistoqsija l-Kommissjoni. Minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet? għaddiet. Jessa. il kustjoni tal-konsil minnu favur minnu kontra għaddiet. u bekk temmejna l-votazzjonijiet. Issa nieqfu hawnhekk u nistiednu lil kulħadd biex jerġgħu jinaqdu magħna għallaqa mas-Sur Timmermans fil-ħamsa. Grazzi.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 Dear colleagues. Kollegi, il-ħamsa ta' wara nofsinar u nistaw allura nibdew din il-laqa importanti tagħna. Nixtieq nilqa l viċi President, l-ewwel Viċi President Franz Timmermans għal-Kumitat MV jekk inqisu r-responsabilità orizzontali tiegħek għall iżvilupp sostenibbli, nixtiequ nisimmaw dwar l-approċċ ġenerali tal-Kummissjoni għas-sostenabilità. B'mod partikolari nixtiequ nisimmaw dwar il-pjanijiet tal-Kummissjoni għall-implementazzjoni tal-miri ta' żvilupp sostenibbli fil-politika interna u esterna tal-Unjoni. Nixtieq ukoll nisimgħu dwar l-implementazzjoni maħsuba għall pjantazzjoni għall-ekonomija ċirkolari. Il-Kumitat Envi jgħati l-akbar importanza l implementazzjoni sħiħa tal dan il-pjantazzjoni u beħsibna insegwuh b'mod regolari interalja permezz ta' skambji ta' opinjoni kull sitt xhur miegħek u mal-Viċi President Katajnen li wkoll huwa involut. Dan il-kontest nixtieq ukoll inħabbar li jiena ġejt imqabbad mill-koordinaturi biex Nindrizza l kitra li titlob l-Kommissjoni eh, tat informazzjoni fuq l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni. Suppost li tra dal-waqt irċivija, pero ġew darba għawnek maħna illum xtaqt ngħidlek. Nixtieq nirringrazzjak għal prezenza tiegħek tal-lum u issa naddilek il-kelma għall-istqarrija ta' introduzzjoni tiegħek. Imbagħad nkunu nistgħu nibdew il round tad-diskussjoni. The main point that we have in our agenda and in our competence. Please, the floor is yours. Għandek il-kelma. Grazie ħafna, grazie ħafna tal-istudentuni. L-ħad darba li ġejt ħad gost ħafna bid-diskussjoni, se nifoka fuq il-mistoqsijiet tiegħek u nżomm l-introduzzjoni tiegħi qasira ħafna. Nistgħu niddiskutu sensi la sħiħa ta' affarijiet, però se nsemmi suġġett li kien tassewa l-qalbi sa mill-bidu tal-Kummissjoni u li se jibqa' priorità għal mandat sħiħ tal komissjoni tagħna l-ekonomija ċirkolari. Adottajna l-pakket tagħna f'Diċembru u issa l-pjantazzjoni qed jiġi implementat. Bħal eżempju 15 ilu jiena nidejt il-proġett pilota tal-innovazzjoni ma' Carlos Muedas. Il-proposta u kol tal-iskart qed tiġi diskussa Simona Bonafeja rapportera hawnhekk fil-Parlament. Ovvjament, minn naħda l-Kommissjoni impenjata bisħiħ li noffru l-kooperazzjoni tagħna u l-konsulenza tagħna wkoll b'mod li nlaqgħu l-ambizzjoni ma' regoli ċari u implementabbli. Bħalma għed fi Strasburgu xar li għadda meta ddiskutejna l-agenda tal-2030 tal-ġnus maquda rridu naġġixxu bħeffa eh, permezz ta' soluzzjonijiet pan-Ewropej. Il-bira fil-Parlament Olandiż qed li mhux biss għaliex dan huwa dak li għandna nagħmlu għall-ambjent u għall-pjaneta, però apparti minn hekk huwa l-aktar ħaġa xir għax nagħmlu għall-ekonomija Ewropea. <clears throat> ekonomija li taħtieġ impetu ġdid biex tiżgura li jkun hemm biżejjed tkabbir li jkun sostenibbli biex jippermettilna niffinanzjaw sistemi soċjali li aħna inqisu bħala essenzjali għall-Ewropa u li jtuna l-possibilità wkoll li nejnu ninvestu foqsma fl-Ewropa fejn l-sfidi demografiċi huma akbar. Ġifri l-kwistjoni tmur oltre il-perspettiva ekoloġika, kwistjoni ġeopolitika din ukoll sostenibilità ġeopolitika xi ħaġa marbuta bisħieħ ma' din l-aġenda wkoll. U dan iwassalni għal inizjattiva prioritarja oħra parti mill-programm ta' ħidma tagħna ta' din is-sena. Sostenibilità aktar tard Din is-sena se naħdmu fuq l-SDGs bħalissa qegħdin naħdmu fuq evalwazzjoni aktar dettaljata ta' fejn ninsabu b'dawn l-SDGs u dan jista' jgħinna biex nidentifikaw l-ewwel net fejn hu il-valur miżjud tal-azzjoni komunitarja u t net kif il-politika tagħna tista' tkompli tgħin biex nilħqu l għanit tagħna tal-Aġenda 2030. Apparti l-universalità, l-SDGs huma aġenda għad-dinja żviluppata u li qed tiżviluppa, anke l-parti tal-governanza għad tikkaratterizza dawn l-għannijiet u ċar li l-gvernijiet u l-Kummissjoni waħedhom ma jistawx jaslu biex iwettqu l-Aġenda 2030 hemm bżonn li kulħadd jiġbed ħabel wieħed, negozji l-NGOs, eċċetera, hemm bżonn l-appoġġ u mhux hawnhekk biss. Kulħadd irid jagħti semmu biex naħdmu fuq dan il-proġett regolamentazzjoni hija importanti, però l-mod kif namlu ir-regolamentazzjoni huwa importanti wkoll. L-implementazzjoni hija importanti ħafna u għalhekk kulħadd li tiġbed ħabel wieħed. Qabel ma ngħaddi issa għal mistoqsijiet ipermettuli li ngħid xi ħaġa dwar dak li int qal dalodu fuq l-endocrine disruptors. Xi ħaġa li jinna nistennew aħna konna impenjati li qabel is-sajf nippreżentaw kriterji biex nidentifikaw dawn is-sustanzi fil-kuntest tal-leġislazzjoni tal-bioċidi u pestiċidi. Eh, u dan għamlu il kummissarju Andrew Kajtis dal odu Għana konformi ta' ma' definizjoni ta' WHO u issa għanna komunikazzjoni għafas li tiddetta l-approċ li adottajna uh, riżultati fuq il-potenza ta' safe thresholds li qegħdin indikaw b'mod ċar il-kriterji m'għandhomx iqisu dawn. Kien hemm attenzjoni wkoll l tħejjija tad-dokument li nħareġ illum. Speċjalment il-Viċi President Kattajnen il-Kummissarju Vella ħadmu flimkien. Aħna tlabna l-aġenziji relevanti biex jibdew jitrattaw dawn l-sustanzi individwali biex jiżguraw l-azzjoni tittieħed malli nifanalizzaw ix-xogħol. Hawnhekk xtaqt nispiċċajna qabel ma rajt l-aħbarijiet eh, wara nofsinhar aktar kmieni fejn semmew dawn id-dokumenti li kjati. Eh, Jena mhux se ngħid li xi ħaġa tajba din, però xtaqt li ngħid xi ħaġa fuq id-direttiva tal-habitat u l-asafar. Leġizlazzjoni, leġizlazzjoni importanti ħafna. Dawn huma leġizlazzjoni importanti biex aħarsu natura l biodiversità kulħadd jaf in-netwerk Natura 2000 pereżempju. <coughs> Eh, kien hemm konsultazzjoni ma' ħammis ma' ħammis mit-telf tweġiba u rew l-importanza ta' dan l-eżerċizzju u tafu kolli aħna naħdmu kol biex nżommu l-standards, nishtiqu li nibqaw nżommu dawn l-standards biex intik intikom l-evalwazzjoni sempliċi tiegħi din mhux approċċ ideoloġiku, din hija ħaġa prattika. Xi ħaġa li mhix imkisra m'hemmx għalfejn nirranġawha, però fejn hemm x'insaħħu insaħħu xinu l passi li jimmen sissa. Internament għadna d-dajem bil-ħidma tagħna. Hemm studju konsultattiv li huwa finalizzat, però biex intemmu xogħolna hemm bżonn ukoll li niffinalizzaw id-dokument ta' ħidma tal-istaff tagħna. Ta intom se tkunu l-ewwel li taslilkom id-deċiżjoni tagħna fil-Parlament u nippreferi nagħmel dan wara konsultazzjoni interna mal-kollegi tiegħi biex dan isir ukoll fuq deċiżjoni fuq is-segwitu b'mod li nagħmlu kollox f'darba waħda. Dak li qegħdin naħdmu fuq aħna se tkunu l-istess li tkunu tafu meta intemmu din il-ħidma u ngħidilkom għal darba oħra jiena prammatiku hawnhekk m'iniex ideoloġiku fl-approċ tiegħi. Jekk nistgħu ntejbu l-affarijiet, allura intejbuhom. U dak li nista' ngħidilkom illum wara l-aħbar tal-Euroactive. Issa nibdew bl-ewwel round ta' mistoqsijiet. Nibdew Peter Lise. Grazzi, Viċi President. Fil-qosor nixtieq insemmi tliet punti. Inti tkellem dwar id-deċiżjoni fuq l-endocrine disruptors. L-IPP defenda l-Kummissjoni brabta mal istudju ta' impatt, però rridu ngħidu wkoll l-qorti qalet li dan ma jiġġustifikax id-dawmin li kien hemm. M'għandux ikun eżempju għal ġejjin lanqas il-fatt l-istudju ta' mpat jiġi eh, ittardjat għall-aħħar tal-proċess. Hemm bżonn li nantiċipawhom dawn l-affarijiet b'mod li ma jkunx hemm riski għas-saħħa. Id-deċiżjoni eh, trid tkun ibbażata fuq eh, id-dożi. Imbagħad għal dak li għandu x'jaqsam mal-fitness check għal direttiva tal-habitats u la safar jina ila ħafna nejt li leġizlazzjoni għanda bżon tiġi emendata jina naħseb li dan jista joħol ilna aktar problemi mill-li eh, sensolvu. Nispiċaw fuġi ħtaras ta' tlet snin imbat wara dawn it-tlet snin jollu leħenom l-aktar dawk li jaħasbu li huma mill-qotin aktar direttament Umbat ma jkunx hemm rikonoxximent tal deċiżjonijiet politiċi li nistgħu nadottaw aħna dejjem se jkun hemm xi ħadd li jilmenta insomma anki jekk eh, ġifiri nemendaw din il-leġizlazzjoni. Imbagħad punt ieħor. Dan il-kumitat ilu ħafna jitlob l-abolizzjoni tal-profili eh, nutrizzjonali. Naħseb Jista' jkun eżempju tajjeb għal better evaluation kieku l-Kummissjoni issegwi l-proposta tal-Parlament fejn lefsa qed tgħid li fejn dawn mhumiex fattibbli nistgħu narkivjawhom aħna għanna regolament eh, fuq l-ikel u kull konsumatur jista' jkun jaf x'inhu l-kontenut ta' l-ikel u dawn il-profili kull ma se jagħmlu huwa li joħolqu aktar problemi. Issa Mattias Grote. Grazzi. Vice President, grazzi ħafna li qiegħed hawnhekk għal dan l-iskambju. Fil-bidu, kena sostenibilità li ġiet miżjuda fil-kontest tal- xogħol tagħna. Jiena xtaqt inqis il rifit però mhux minn perspettiva ambjentali. Xtaqt nitkellem dwar regolamentazzjoni aħjar f'ċerti pajjiżi meta niddiskutu kif nistgħu eh, nimplementaw il-leġislazzjoni, aħna nsibu li natura 2000 u d-direttiva tal-asafar huma diffiċli biex timplementom għandek il-konservazzjoni minn banda banda l-oħra għandak il-bdiewa u jkollok il-problemi. Ġifiri, rridu nqodu attenti. Ma tantx irdu nkunu ambizjużi hawnhekk. Inti qed li trid tadotta approċċ pragmatiku ħaġa tajba din qed ukoll li dal-waqt se niġu informati dwar l-iżviluppi. Kien hemm xi eh, frustrazzjoni eh, hawnhekk. In-nies ilhom jistennew, ovvjament, inti għandek 500,000 tweġiba u trid tipproċessom dawn it-tweġibiet b'mod li jagħmel sens, però xi nies qegħdin jaħsbu li inti qed tistenna il referendum tar-Renju Unit biex tara eh, x'se jiġri. Ma naħsibx li għandna nagħmlu hekk. Cameron qiegħed jaħdem it-fit mal-ambientalisti, ġifiri ma naħsibx li dan se jkollu xi impatt. Meta niġu għall endocrine disruptors kanna opinjoni differenti fuq dan u spiċċajna uh, l-qorti wkoll. Kanna wkoll ilment mill-Svezja. Ġifiri rridu narawx qed jiġi propost issa. Però bla dubju b'xi mod jew ieħor nixtiequ li naraw li l-affarijiet jibdew jimxu daqsxejn aħjar <coughs> Naħseb aħjar mill-li nispiċaw il-qorti, imbagħad l-ekonomija ċirkolari. Dinja waħda mill-ikbar proġett li għandna, proġett tajjeb ukoll. Palisanna, id-dettalji yeah u l-ħin kollu nġildu fuq il-glifosat, etc. Naħseb li hemm bżonn naħdmu aktar fuq eh, l-ekonomija ċirkolari brabta mal impigi u mbagħad li l-tikketjar tal-ikel hemm ħafna nies ukoll li huma interessati per eżempju eh, il-Knisja eh, L-ekonomija ċirkolari huwa qasam wieħed fejn naħseb nistgħu nimxu. ħaġa li naħseb irridu nindirizzawha. L-ekonomija ċirkolari hija wieħed mis-suġġetti jew l-għal dan il- għal din il-leġizlatura xi ħaġa li żżejt l-impjiegi u aktar mingħajr ma noqogħdu niddettaw lin-nies x'għandhom jagħmlu x'għandhom jieklu. Eh, din it-talba tiegħi grazzi. Grazzi ħafna. Fisem l-ICR Demismaker. Grazzi ħafna. Niringrazzja tal-li ġejt fil-komitat, jina smajt dak li kont qed tajt fuq fuq il-direttivi ta' natura, il-Kummissjoni Ewropea anki wara elf ġurnata ma għalet xejn intenzjoni tanda fuq in-direttivi ta' natura. Jiena kontraporter tal-biodiversità u tal-midterm review u 86% tal-membri għalulek biex ma terrenovax id-direttiva tal-asafar. U l-istess appell ġi appoġġat anki minn 15 il-stat membru u mittelf 100.000 persuna u koll. U għamlu kampanja Nature Alert u naturalment jena nistaqsi meta se tajċa ħadda l-Kommissjoni. Dan huwa studju ta' evalwazzjoni biex ta' poġġa il-fitness check tal-direttiva fuq la safar. Imma hemm 600 paġna u dan jikkonferma li dawn id-direttivi m'għandhom bżonn tal-ebda bidla. U l-Kummissjoni x'għandha intenzjoni tagħmel fuq dan. Aħna suppost kellna konferenza fuq il-natu fuq il-nature fl-aħar ta' ġunju u kellna nikkanċellaw għax id-dokument ta' ħidma għadu mux lest minnaħat tal kummissjoni Din hija verament tal-mistħija. Dina miex trasparenza, dina miex demokrazija. Edin tipruvaw ta' irdu l-aħħar possibilità li għandhom iċ-ċittadini u jina diskutejt fuq għadi meta smajt li qed tifukaw fuq il krizi tal-migrazzjoni u tal rifugġati iva, nifem illi hija sfida għal futur, però anki il biodiversità hija importanti, ma nistawx nitilfu l-ħin. U u jien nibżaw li dini għal-unika raġuni għaliex edin dewmu l-affarijiet. Imma jintkom edin <clears throat> taħbu l-attività hemm min qed jaħdem ħafna biex da dajjifhom dawn id-direttivi. Għajdunna min huma dawn. Kif jista' jkun li federazzjoni Industrijali Ġermaniża kitbet lill kummissjoni f'Jannar jew frar biex testaqsi fuq il-rizultati ta' dan il rapport Meta se jkunu publikati, xi tfisser meta tajdu as soon as possible? Ek e joġobkom, ħudu deċiżjoni fuq din il-fitness check. Gabriel, grazzi ħafna, President. Jina nishtiq nilqa l-Sur Timmermans il diskussjoni fuq il-long term hija l-iktar ħaġa importanti forsi tal-portafol tiegħu. Forsi m'għandux attenzjoni politika, e, però 15-20 sena oħra kulħadd jifhem li din hija l-iktar parti essenzjali tal-portafol. Biex inkompli fuq dak li qal kellim ta' qabli fuq il-habitat, mhux se nirrepeti dak li qalu, imma Jiena nishti nisħaq fuq żewġ elementi ulterjuri. L-għonet iż-żmien li qed tieħu l-Kummissjoni għal dan l-eżerċizzju. Era toħloq ħafna nċertezza se jiġri fil-futur tal-leġislazzjoni nature se tiġi mdajfa, għax jekk intkom se terġaw tiftħu din il-kaxxa, allora mbagħad inħallu kollox fidejn l-istati membri. U ma nafux jiġri mbagħad, jekk inħarsu lejn l-analiżi tal-politika tal-natura fl-nature fl-Europa, eh, wieħed jista' jara li din hija l-aħjar leġislazzjoni li qatt kellna fl akit tal-Unjoni Ewropea. Imma jekk aħna l-Kummissjoni se tkompli tieħu dan il-ħin eh, fuq il-proċedura ta' rifit, dan eh, se jħeġġeġ l-istati membri biex itejbu l-implementazzjoni jew inkella jfisser illi se kollom bżonn ta' iktar iktar żmien għall-implementazzjoni. Nibżaw tkun it-tieni waħda minn dawn is-soluzzjonijiet. U mbagħad iddew il-biodiversità, aħna kollha nitkellmu fuq l-importanza ta' nature e, b'mod ġenerali, u għanna ħafna studi u kol. E, kemm huma importanti, kemm hija importanti li biodiversità anke ekonomikament, globalment, it-telf tal-biodiversità qed minna t-tlieta fil-mija ta' tkabbir tal-GDP kull sena. Su dan jfisser. Illi jina nisopponi illi attualment il-EEA e publikat il-rapport taħħa u dana kien iktar minn sena ilu u dana wasal għal ħafna laqat ta' krizi fil-Kommissjoni, għax aħna edin verament disprati biex naslu għal biex ikona daċċajn kabbir ekonomiku. U qed naraw li telf ta' biodiversità ma waqfitx u dan jfisser anki telf ta' tkabir ekonomiku u minn dak iż-żmien ma ġara xejn. <clears throat> Rajna konklużjonijiet tal-Kommissjoni fuq ir-reviżjoni tal-istrateġija fuq il-biodiversità u dejjem l-istess konklużjonijiet devastanti. Kif diġà qalet li ej, maħniex sen maħniex sen naslu għall-iskadenzi, maħniex qegħdin insaħħu l-biodiversità u maħniex sen se nirranġaw ħafna mit-telf illi sissa akkumula. Jina qed nistenna b'mod disprat il-proposti tal-Kummissjoni biex naraw kif nistgħu nbidlu din it-tendenza negativa u kif nistgħu aħna nissodisfaw eh, eh, eh, l-iskadenzi tal-2020. Għax kellna nerġgħu nagħmlu kif għamilna fl-2010 u ngħidu li sfortunatament maħniex qegħdin nisodisfaw il-miri. U bat fuq il-ekonomija ċirkolari, il-klimu perfetti, e, e, l-speech tijak u għal-istess, dana mux agenda ambientali, imma ekonomika, eja fuq il-futur tal-tkabbir ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Pero, fl-istess ħin, l-azzjoni miex għetti korrespondi mal-klim li jintkom għettużaw. tużaw meta nisma fil kommissjoni li hemm ħafna proċessi fil-ekonomija ċirkolari qegħdin e, qegħdin jipposponuhom e, l-eco design e, ġiet imweda l-2015 anki din dewwimniha u ġiet posposta għal ma nafux meta tista tattina xifti dawl fuq il-priorità tal-ekonomija ċirkolari għada fil-priorità Eh, dan awrijunna kjoġbok mux biz bil-klim imma anki blazzjoni. Grazzi dilek. U issa fissa il-gwe. Konieċna. Grazzi Vici President tal-parteċipazzjoni tiegħek għalla għatana tal-lum u nittama li narawk iktar spiss minnek għall-inqas darba fis-sena. U jina nittama li inti e, tobligana billi tiġi tarana <clears throat> peress li inti responsabli fil-portafol tijak għal ħafna suġġetti li jitru taħt il-kompetenza tagħna wkoll u għalhekk jiena nħobb nittama li nerġa' narak u nerġa' jkollna la oħra kif għalu anki kollegi oħrajn. Jiena wkoll xtaqt nitkellem fuq il tal, tal, fuq l-azla tal-Komissarju Vella fuq id-direttiva Habitat u fuq la safar kienem ħafna nis li jistennew għaluna li se tiġi publikata f'Ġunju u dana ma ġarax. U jaqbajt eh, <clears throat> bid-dikjarazzjonijiet tal- <clears throat> eh, li għamlu eh, minnaħat tal-Kummissjoni u qalu illi l-Kummissjoni għandha ħafna fidea issa bħalissa bil-kriżi tal-rifuġati ma, ma jfissirx illi il-kriżi tal-rifuġati eh, se għalli għallibis l azzjonijiet kollha li suppost qed isiru ma jsirux. Ma nistawx ninħbew issa wara il-kriżi tal-rifuġati. U dan għadak dak li eh, wieħed jista' jifhem mid-dikjarazzjonijiet li għamlet il-Kummissjoni f'dan l-aħħar. Ma nistawx assolutament nistennew li tispiċċa din l-emerġenza tar rifuġati biex nibdew naħdmu. Dina mhix kwistjoni biss tal-direttiva eh, Habitatu tal-Asafar, id-direttiva tal-iskart tal, tal Natura 2000 u jina nishti eh, li kolli viżjoni ġenerali fuq il-implementazzjoni ta' dawn id-direttivi minnaħa tal-Istati membri. Jien għandi l-impressjoni illi jekk illi qed inkomplu noħorġu liġijiet ġodda u l-Istati membri għadhom lura fuq l-implementazzjonijiet kollha tal-liġijiet eh, anki liġijiet antiki. mumiex edin jimplementaw dawn il-liġijiet. U bħat nitkellem fuq l-endocrine, l disruptors. Il-imġiba tal-komissarju Andru Kajtis hija naċċettabbli. Mhux biss qed jinjora l-Parlament imma qed jinjora anki l-Qorti tal-Ġustizzja kif jista wieħed iżomm il-fiduċa ta' ċittadini <clears throat> jekk imbagħad il-Kummissjoni mhijiex qed tirrispetta il-liġijiet. Kif tistaw tirsolvuha din il-kwistjoni? Grazzi ħafna. U sa fisem il-ħodor, is-Sinjora Awken. Grazzi President. Nishtiq jina nisma' l-interpretazzjoni bl-Olandiż. Peress li nitkellem il-lingwa tiegħi. Jiena smajt il-kollegi kollha li tkellmu fuq id-direttiva Nature u għallu dak li diġa jiena kelli intenzjoni najt. Ir-rifit u ma ġara xej fuq ir-rifit u dawnu ma kollha suġġetti importanti. Però entkom ment mm, tkomx et eh, ma tkomx ġusti kontra l-Kummissarju Timmermans. Jekk ħaġa ma tkunx miksura m'hemmx għalfejn sewwa. U dan huwa eh, ċar dawn id-direttivi huma perfetti, m'għandhomx bżonn li jissewwew. Ek qed jgħidu l-istudji u hekk dan huwa dak li u jgħidu ħafna persuni. Demes Mager, inti għamilt referenza għal dan, aħna tlabna lill-Kummissjoni illi jekk m'hemmx problema, m'hemmx għalfejn infittxu soluzzjoni. U issa qed nid niddiskutu fuq dawn il kwistjoni Dina ħaġa verament stramba, straordinarja. Aħna nistaw najdu bravo kommissarju. bla dubju dak li inti għattinna qabel u għadġust fuq dak li inti eh, dak li ħana tlabna. Eh, inti għandek eh, jistħoqlok post fil-ġenna, xina u kol jina assis. Mm, mux bis mifġunju ma fifrar u minn dak iż ma ġara xej. Issa qed nisimaw il Timmer, ma u qed jibdina li kollox u f'postu u kollox miexi sew. Però jessan naraw li mumma il-rakkomandazzjoniet konkreti. Il-kollegi għalu x'inhuma l-affarijiet importanti li għandhom isiru. U jena konvinta illi il-Viċi President Timmermans <coughs> sema il-rakkomandazzjonijiet tana kolla anki fuq dak li għandu xaqsa ma' direttiva natura. Hemm ħaġa però illi jiena nixtieq nisħaq fuqa fuq il-Kummissjoni. ċoħe il-biodiversità li importanti mhux biss għal tkabbir u għal GDP, imma anki imħabba l-klima. Dan huma wieħed mill-elementi importanti eh, ewlenin għal klima. Jiena naqbel eh, bla dubju, grazzi u nittama li l-Kummissjoni saturi illi eh, dan li qed nagħmlu aħna għandu sens. U nalab dak li għal anki kollega Demes Maker l-opinjoni pubblika mandiġ ħafna fiduċa fl-istituzzjonijiet Ewropej biex ma neżagġerawx. Irridu namlu mod illi e, il-leġizlazzjoni li għal iktar importanti għal ċittadini, ċoħe il-protezzjoni tal-natura, għanna niproteġuha, għanna niddefenduha, u ma nistawx indajfuha u inħallu anki e, irridu najdu b'mod ċar illi dinja hija leġislazzjoni tajba li m'għandniex għalfejn bidluha taħdem u rridu niprotegġuha, grazzi. Grazzi. U issa wara dan il-round ta' mistoqsijiet minn ir-rappreżentanti ta' gruppi politiċi nerġanat il-mikrofonu lil viċi President Timmermans għall-ewwel round ta' risposti. Grazzi. Grazzi wkoll tal-mistoqsijiet u tal kommenti ta'kom. Fuq l endokrine disruptors. Aħna illum provajna nizguraw li aħna edin eh, konformi mal-sentenzi tal orti u jekk qed jinformaw li sew ħad diskutu ħada da mal-Kummissarju Andru Kajtis illi sejtikom il-dettalji ta' deċiżjoni li għamilna l-lum u għajħares l qoddim li kollu skambju ta' opinjoniet maħkom fuq umbat la safar fuq il-birds u l-habitat. Entkom <coughs> fuq li kultant eh, l-affarijiet idumu eh, anke fil-parlament kultant jiġri aħna nkunu għedin nistennew il-ħatra tal-rapporters nkunu disprati, jiġri dan fl istruzzjonijiet kolla illi jkun hemm xi ftit ta' dewmien u f'dan il-każ aħna qegħdin naħdmu. U jiena tajtkom xinu, għattilkom xinu l-approċ tiegħi ġenerali, illi ġi apprezzata anki bid-danis. Dina hija kwistjoni ta' kif nistaw aħna intejbu l-amir tagħna, kif nistaw namlu biex niproteġu l-ambjenti u nejnu li l-istati membri biex jimplementaw leġislazzjoni b'mod korrett u nirrispettaw id-diversità fin-natura, fil-fauna, fil-flora, dan huwa importanti ħafna lina. U kif Ah anki kollega iħor, il-problema ħafna drabija fil-implementazzjoni, l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni meta tiġi trasposta fil-leġislazzjoni nazjonali. U fuq dan il-Kummissjoni għandha tipprova tejn lill-Istati membri biex tejnom jevitaw n-nuqqas ta' ċarezza kif għandhom jamlu. <clears throat> Però nixtieq ngħid ukoll. Peress li hawnhekk qed nitkellmu b'mod sinċir ħafna Jina, mux dejjem ikolli l-istess messagġi minant l-istess eh, familji politiċi jew partiti politiċi. ħafna drabi ikolli messaġġ emotiv ħafna minant il-sur Demasmaker, imma ħafna mill-kollegi tiegħu tal-istess gruppi sijar politiċi fil-parlament għandhom opinjonijiet kompletament differenti u jgħidu eh, jgħidu l-oppost, jgħidu li ċittadini ma jridux il-leġizlazzjoni ġdida. Ġifiri, illi wieħed jinvoka li ċittadini mhux dejjem l-aħjar approċ. Imma jiena nista ngħidilkom illi dan huwa bbażat fuq riżoluzzjoni tal-Parlamentu. Jiena tilkom x'inhu l-approċċ tiegħi, imma tiġi tajdu li jiena giddib, eh, dina hija ħaġa li ma naċċettax eh, jiena ma naċċet minn ħadd e, e, jekk inti qed takkużani li qed nikdeb aħjar tgħidilna xini l-verità inti stess. Jiena qatt ma gdibt, jiena dejjem sinċir fuq dawn affarijiet kolli, jiddispjaċini li għandi bżonn ħafna żmien, jiena xtaqt kieku naġlu iktar, imma hemm bżonn nirrispettaw il-ħin li hemm bżonn. U nippreferi li konna opra kompluta e, biex mandu t-komx biex l-analizi tal-konsultazzjoni ta pubblika, ma anki kif il-Komissjoni reagġiet il, e- e- e- kif nħossu illi nistaw intejbu l-ġir tana. Jena, dan il-messaċ ma'kom il-lum, dan il-lum huwa importanti. Hemm maġġoranza kbira tal-Parlament li qed messaċ ċar ħafna. il rappreżentant tal-IPP beda b'dan il-messaġġ u dan huwa messaċ minn din in-naħa napprezza ħafna dan il messaċ għax kien onest u sinċir u qal x'inhuma l sbt għaw fuq din id-direttiva u dana jgħini lili biex inkun nistan nasal anki għal deċiżjonijiet interni fil-Kummissjoni. Alla stant. Flok ma' nattakaw li xurxin, jina naħseb illi aħjar niproponu li naħdmu fl-imkien u nixdu l-istess ħabel. Eh, Dana rrit najdu b'mod ċar lilkom, però rrit namlu b'mod inklużiv u rrit nizgura li l-Kommissjoni u fil-Kommissjoni aħna nieħdu żmien li għandna bżonn biex nħarġu lejn il-dettalji kollha biex imbagħad ma jkunx hemm eh, ma jkunx noqogħdu nbidlu eh, il pozizjoni tagħna wara li nkunu ħadna d-deċiżjoni. U anki liże talabni fuq il-profili nutritivi li għatma aħna adottajna u issa qegħdin nagħmlu evalwazzjoni biex naraw xem bżon namlu u jiena nifhem illi r-riżultati fuq dan il-punt se jiġu pubblikati il-ġimma d-dihla, eh, sena d-dihla. U mat fuq l-ekonomija ċirkolari, nirrepeti għal darbohra għanna bżon <clears throat> namlu mainstreaming tal-ekonomija ċirkolari fl-azzjonijiet kollha li niżviluppaw. Għal daqstant jekk inħarsu lejn il-possibilitajiet tal-suq intern digitali fuq l-enerġija, eh, jekk nikonsideraw il-titjib tal-tħaddim tas suq intern, jekk nikkonsidraw kull ma namlu fl-infrastruttura, EFSI, hija e importanti ħafna, għandha ħafna elementi importanti fl-EFSI, jekk inħarsu lejn kif aħna nistgħu nużaw il-fondi strutturali, e nippruvaw ninkludu anki f'dan l-element ta' e, ekonomija ċirkolari, ekonomija sostenibbli. Dana huwa dak li naħsbu meta aħna nejnu lill istati membri biex e, jagħmlu tkabbir ekonomiku u dawn huma rakkomandazzjonijiet li nagħmel Xina jiena nixtieq nisħaq fuq dak li qal ħote eh, u Gabrandi hawnhekk eh, qed nitrattaw aħna bidla eh, tal modell tal-ekonomija tagħna illi hija se jkollha impatt kbir ħafna kien ħarsu lejn l-investimenti tal-EFSI il-miri veri ħanarġu ngħidha b'mod il fat illi eh, fil su hemm ħafna interess dana ħafna drabi fisser li s-swieq, il-kumpaniji, l-industrija edha taħdem mod iktar strateġiku minna u, u, jena nishtiq nkun nistanejnom eh, biex nigwidhom. U il-problema hija li aħna nafu l-ekonomija tagħna kif kif inimiex nafu fejn sejrin, miex sfida teknika, miex eh, sfida xjentifika, laqas hija sfida finanzjarja, hija sfida ta' rida politika u regolamentazzjoni. U għal din ir-raġuni jiena inħoss li regolamentazzjoni aħjar għandha tiġi użata biex imbidlu kif aħna u l-izlazzjoni u namlu l-izlazzjoni ħafna iktar inklużiva billi konna stakeholders li kunu barranin eh, partiti interessati biex il-leġislazzjoni tkun tista' taqdi dawn il-bżonnijiet ta' tranzizjoni lejn l-ekonomija ċirkolari. Green Deals hija inkluża f'dan u t-nedija li għamilna ma' Carlos Moedas il-ġimma li għaddit hija inkluża f'dan, jena rajt ħafna proġetti fl-Olanda, f'dawn naħar ġranet illi huma finanzjati eh, parzjalment befro. U se taraw li dan se jkun sfida kemm għall-Kummissjoni kif ukoll għall-Parlament u dan se jaffettwa il-livelli kollha ta' gvern għax dan huwa eh, approċċ approċ globali fl-SDGs, rridu nagħmlu xi ħaġa anke fuq livell Ewropew għal raġunijiet ovvi, u mbagħad irridu naħdmu anke ħafna fuq livell nazzjonali, mbagħad hemm anki il-livell lokali għax mm, ma jistax wieħed ikollu eh, politika ta' eh, eh, ta' ta' skart sostenibli minar ma jkonna l autoritajt involuti. Għal dastant hawnhekk għandna bidla fil-governanza u għal dastant jiena naqbel perfettament ma'kom fuq dan il-punt. Jira smajt attentament fuq il-kwistjoni tal-biodiversità u nista' illi nishtiq mm, ma naqbilx, ma naqbel, ma nistax ma naqbilx. E, u peress li jena naqbel ma dak li qed jgħid aħjarik nibda nagħmel dak li qed jitlob kemm kemm huwa possibbli. Jiena ma nistax inwedkom kemm e, se jirnexxi li nagħmel, però nista' ngħidilkom li nerġa' niġi nitkellem fuqhom dawn affarijiet għax hemm sens ta' urġenza imħabba il-telf ta' biodiversità. Jina smajtek? ma nafx x rizultati nista' nasra għalihom, però eh, se nerġa' niġi lilkom u eh, la darba nkun identifikax nista' namel biex naġġe liktar din l-attività u biex intejjeb il-kwistjoni il f'din direzzjoni U naħseb li jena eh, itkellim fuq anki fuq l-endocrine disruptors, naħseb li rispondejt għal l-affarijiet kollha. Seħafna sammurru bit-tieni round il membri tagħna is-subbejt. Grazzi ħafna, President. U għarna f'snar tajjeb, Sur Viċi President, inti kellek raġun meta għadt l-ekonomija ċirkolari, kwistjoni politika ħafna u hija importanti ħafna mal-kwistjonijiet eh, ovvjament eh, l-għandhom xaqsu mal-ambjent, il-biodiversità Wara kollox, naraw nofs l-iskart uh, jispiċċa film miżbliet fuq livell lokali u t-tentazzjoni hija li nagħmlu iktar ħaġa faċli l-ewwel u niżguraw ruħna illi l-iskart ma npoġġux fil-miżbliet imma jiġi maħruq u mbagħad jiġi ġenerat bħala elettriku imma ma rridux nagħmlu hekk dak li għandna bżonn nagħmlu huwa illi fuq medda medju u twila ta' żmien innaqsu l-ammont tal-iskart u ma jkollniex iktar skart għax denja wara kollox materja prima ma rridux li konna politika illi tistimola modelli kummerċali u toħloq inċentivi biex niġeneraw l-elettriku mill-iskart waqt illi ek ikonna situazzjoni fejn ma kunux jistaw noħorġu. Aħna għanna bżon najdu ma jkunx hemm skart la maħruq, anzi jiġi riċiklat u għanna bżon nirkupla l-materja prima. U għalhekk ma rridux nifakaw fuq il-konversjoni lejn l-enerġija, imma hemm bżon li najdu le <coughs> inkunu nistgħu nsibu mezzi kif ma jkunx hemm flus minn din il-produzzjoni tal-iskart. Grazzi ħafna, grazzi lilek, u issa nistieden l-sur Potts. Grazzi ħafna, merħba, Sur Viċi President, jiena kontent ħafna li għed hawnhekk. Ma tantx nixtieq noqgħod irrepeti dak li ntqal, imma jidhirli illi hemm nuqqas tejjim illi ġej minn din l-aħħar sena bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament. Permettuli nsemmi xi ftit eżempji jina nilqa dan l-approċċ li ma tridx issowi xejn li mhux miksur imma qegħdin nitkellmu pereżempju fuq iż-Zoo Directive li għaddejja ma nafx għaliex eh, il-Kummissjoni trid tirrevoka Anki fuq direttiva tal-habitat u tal-assafa, mniex noqgħod irrepeti ruħi l-istess ukoll għal speċiet invażivi. Jiena rċevejt ħafna emails fuq din il-proposta tal-lista u naħseb inti ġevejta wkoll. Għax biċar bira ġit minn pajiz, ġew minn pajizek. U lek huwa diffiċli ħafna naraw kif mhux nitkellmu biss fuq speċi l-iktar perikolużi imma wkoll l-animali domestiċi u għalhekk huwa diffiċli nispjegaw liċ ċittadini x'qed jiġri. Mbagħad itkellmu fuq il-glifosat u l-kummissjoni laqas biss eh, tirrispetta il-gruppi l-iktar kbar fil-Parlament waqt li kummissjoni għart li dejjem se tkun politika ħaġa stramba di minix qed nifhem sew fuq l-endocrine disruptors ġi diġà msemmi u minix ser akkużak li qed tikdeb imma forsi mhux qed jarfuk so fuq id-definizzjoni ta' endocrine disruptors mhijiex l-istess bħal definizjoni ta' WHO hija sempliċi hemm kelma żejda fid-definizzjoni u dik ta' definizzjoni ta' Kommissjoni Ewropea ferm iktar dajfa dan l-porikulu. Hemm ħafna każijiet oħrajn, però jiena nixtieq inkun pożittiv kif nistgħu nikkoperaw aħjar. Kwistjonijiet kemm xejn komplessi kif nistgħu nwaffqu iktar komunikazzjoni bejn il-Parlament u l-Kummissjoni ma nafx kif eżatt minħabba din is-struttura orizzontali ġdida imma tista' timmaġna li aħna nisimgħu ħafna diġiżi saqsuna għajdu lil viċi president ma nafux eżatt liema veċ president suppost nitolbu. Olek, xinu l-parir tijak? Kif nistaw nikomunikaw aħjar mal-komissjoni taħħa ta' tijak? Għaxim daqqet l-affarijiet mhumiex daqshekk ċari. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur tolbat. Grazzi ħafna, President. U grazzi u kol komissarju Twimens tal-qiet hawnhekk magħna. Pala sena xeftit ġematilu bdejt naqra il-rapport fuq il-konsultazzjoni pubblika fuq il-fitness check u għemżon li najt li jena iċ-ċifra ma tanċet joġbuni. Insemmejt iċ-ċifra eżatta 500 u 1000 persuni rispondow fuqhom. Imma għal dak il-nofs miljun ta' dawn it-tweġibiet ġifiri ta' nofs miljun. Ġifiri 520.000 ġew fuq plattaforma digitali fejn rispondu biss għal xi żewġ mistoqsijiet jew tlieta b'mod awtomatizzat u għalhekk tlieta fil-mija biss ta' tweġibiet kollha. Ġifieri xi ftit iktar minn 16,000 daħlu fid-dettall ta' dak li intkom kontu uh, semmejtu. Rajt u kol dan il patent din il-xejra d-deja u kol fit titib U jina għonek għad nitkellem fuq diskussjoni fuq is-soċjetà u bħala persuna li kien ġurnalist din ekoloġija qed tinkwetani ħafna l-iktar għax tinja finanzjament parzjament mid-DG Envi ġifiri minn għandek. U ma naħsibx illi nista' naċċetta moralment u nixtieq kolli tweġiba tiegħek grazzi. Iva, mistoqsija speċifika. Jina smajt l-istqarrija, pero mux il-mistoqsija. Inti kellek konsultazzjoni pubblika illi eh, ġit xejn mawġa minħabba tweġibiet li kienu uh, mhux bħala diskussjoni fis-soċjetà imma fuq magna permezz ta' magna u nixtieq inkun naf it-tweġiba tiegħek fuq kif inti tiġġudika dan il-modus operandi. Signora Gerling, dispeċina dilek il-kelma issa. Jena nishtiq in saqsik fuq il-użu ta' komitoloġija mlar il-parlament u nitkellmu fuq il-glifosat, fuq il-GMOs per eżempju. U għal għatti ta' implementazzjoni bħal dan ir wol tal-Komissjoni ċara meta ma jkunx hemm opinjoni mill-Kumitat tal-Appell f'dan il-każijiet il-Komissjoni tista' tadotta ta dan l-att ta' implementazzjoni u għalhekk dak li irna naraw fuq il-GMOs u jiddispeċini ħafna għax forsi ma tantx naqbel mal maġranza tal-komitat fuq din il-kwistjoni, eh, dan fisser illi issa issa hemm naqra staġnar naf il-Kummissjoni provat eh, tiżblokka tajn imma ma tantx kellha suċċess. U għalhekk maħnax qed noperaw kif suppost U għedin naraw u koll anki fuq kwistjonijiet oħra ċerti oċezzjonijiet xuħut għandhom suċċess f'pelara xuħut le. Iġifiri memx motivazzjoni imma meta naraw il qorta ta' Ġustizzja qalet li ma tiħux deċiżjoni fuq il-GMOs il komissjoni ma eżamitx ma l-obligi tagħha u għandna wkoll ombudsman, deċiżjoni mill-ombudsman fuq il- -ombudsman, Eh, prassi ta' amministrazzjoni ħażina mħabba domin, inti bħala l-wol ta' viċi president ta' regolamentazzjoni kif qed tipproponi illi nistgħu bidlu l-affarijiet biex hekk nkunu nistgħu noħorġ minn dan istaġnar. Grazzi ħafna is-sur hekk issa. Uh, so Vice President Timmermans. Nishtiq nitkellem fuq il-ħela tal-ikel u brabta mal l-ekonomija ċirkolari u il-rapport globali fuq l-ikel tal-2016 publikat reċentement għal li ma tantx qegħdin namlu biex niġildu kontra il-ħela. U dan juri illi nofs il-pajjiżi qed isofru minnu qas ta' ikel u nofs li għandhom l-obeżità fil-popolazzjoni tagħhom. Il-nutrizzjoni ovvjament kwistjoni ta' saħħa importanti ħafna. L-Unjoni Ewropea għandha qoddima alternativa ġifiri kif niklu fl-Ewropa u kif nitrattaw l-ikel u kol għandu effett dirett fuq is-sigurtà alimentari madwar id-dinja u l-użu sostenibbli ta' risorsi naturali u lekin saqsi sur Timmermans. Brabta mal-ħela tal-ikel, il kommissjoni biex kolla regolamentazzjoni aħjar se toħroġ proposta biex il-politika ta' agrikoltura li ma tantxija favur l-ambjent jew ma tanċi ekonomika l raħa tkun tista' tilħaq l-għaniet tagħha u l-Kummissjoni se jkollha l-kuraġġ tindirizza il modell ta' eh, produzzjoni eċċessiva u ssir mudell li tkun favur l-ambjent biex hekk nkunu nistgħu nifaċċaw l-isfida tal-ħela tal-ikel fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi Su Viċi President tal ġejt hawnhekk. Inta ma mhux għall-aħħar derba fil-kontribuzzjoni tiegħi nixtieq nitkellem fuq tlet affarijiet l-ewwel nett. Tnejn fuq il-ħidma preparatorja mill-Kummissjoni ta' qabel taħt il-Kummissarju Potoċnik. L-ewwel dokument tal komissjoni fuq l-aċċess għall-ġustizzja bazi għal partecipazzjoni pubblika fil-ħita deċiżjoni fuq l-ambjent u tikkontribwixxi ħafna biex ikonna ekonomija sostenibli, soċjetà sostenibli għall-Ewropa sostenibli. U din hija neċessarja l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Arhus biex tkun tista' tipprovdi ġustizzja adegwata ċittadini tal-Ewropa. Insaqsi. Il-Kummissjoni il-ġdida għandha l-pjan li tmur lura din il-kwistjoni li forsi ġiet imwarba meta ħadet ir-rikni fidej għall-Kummissjoni l-ġdida u kif jew meta nistgħu nistennew li l komissjoni ġida tieħu eh, inizjattiva fuq li il-kwistjoni ta' aċċess għall ġustizzja. Tieni punt simili wkoll il-kabinet ta' Potoċnik kien lesta dokumenta l-Kummissjoni fuq ispezzjoni ambjentali u nafu li apparti l-NGOs u l-attivitajiet ta' ċittadini, l-ispesizzjonijiet ambientali għandhom rol kruċali fl-implementazzjoni tal-liġijiet fuq l-ambjent fuq livell Ewropew u l-biċċar kbira l autoritajiet u l-ispezzjonijiet ambientali huma responsabilità tal-Istati membri. Mill-banda l-oħra hemm diskrepanzi kbar fost l-Istati membri u dawn id-differenzi ximta joħolqu problemi serji fl-implementazzjoni tal-liġi Ewropea. Nista' nistennew il kummissjoni ġida wara sentejn tiġi lura għal dawn l-ispezzjoni ta' ambjentali u t-tielet punt u nala, President, fuq id-direttiva Habitat u fuq la safar li ġiet msemmija darba darbtejn. Jiena nemmen illi li jien għandi biss mistoqsija waħda. Tista' tgħidilna meta l-iskadenza? għal meta l-Kummissjoni Ewropea se tiġi qudiem il-Parlament Ewropew b'studju fuq din id-direttiva fuq l-iskart u eh, bħala uh, riviżjoni ta' din id-direttiva xwara kollox din hija problema. Thank you very much, uh, Ms. Kostinger. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank, Herr Vizepräsident. Ähm, auch ich möchte noch... Grazie, Herr Präsident jina nishtiq nindirizza il-kwistjoni tal-leġislazzjoni imtejba. Mod partikolari brabta ma' natura 2000 imbosta eżempji mill-istati membri. Fejn edin naraw illi tkun ħaġa loġika illi ikonna approċċ iktar flessibli nasseb u dan l-approċ statiku fil-leġislazzjoni tal-protezzjoni tan-natura bżonn jinbidel u memx raġuni għaliex ma nistax namlu ek. Jekk nistaw nżommu l-konservazzjoni tkun ħaġa tajba li tagħmel is-sens. Ħanati eżempju per eżempju mir-reġun tiegħi ħana inizjattiva ta' individwi u lan kien illi ikunem speċi reġjonali ta' trota illi tiġi lura għal dan ir-reġun. Kollox mexa so sa kemm ma kienx hemm speċi li wasal fir-reġun u mbagħad eh, kien hemm diffikultà għax in-nies responsabbli dejjem kienu qed jgħidu le Brussels Brussell responsabbli e, tort tal-Unjoni Ewropea u nafu li dawn mhumiex miżuri individwali hemm bżonn illi mhux monokultura jew il-bidja tal-predaturi. Mbagħad niġi għat-tieni punt fuq id-drittijiet ta' min huma il-proprjetarji tal-art. Fil-2016 huwa possibbli illi konna foresti li huma imħarsa għax in-nies jaħdmu hemmhekk ikollhom ħajja ovvjament il-ħobs ta' kuljum iġibuha mill-bidja u attwalment qegħdin f'sitwazzjoni fejn laqas qasmu possibbli illi n-nis i sidja tal-art tagħhom stess, u għalhekk ikun hemm ħafna frustrazzjoni minn xejn illi n-nis jistgħu jagħmlu laqas meta jmorru qudiem l-amministrazzjoni u l-bdiewa illi pereżempju dejjem għexu mill-injam u waqgħu il-siġar iżommu kollox mod sostenibbli u mbagħad tasal natura elfejn mill-lejla nar ma jistgħux jibgħu l-injam. U l-awtoritet lokali wkoll hemm referenza l-itrazzjoni Ewropea u in-nies ovvjament frustrati ħafna u għalhekk tkun ħaġa loġika hawnhekk ukoll illi tkunu tistgħu tintaqgħu mal-bdiewa Ewropej u taslu għas-soluzzjoni tajba l kulħadd u ma jkunx hemm dan is-sens ta' frustrazzjoni. Fost iċ-ċittadina x'aħna wara kollox nixtiequ ntejbu biex ikun hemm il-flessibilità. Onorevoli Sur Viċi President, grazzi ħafna. Sur President, grazzi ħafna. Jina aħna apprezzajna ħafna dak li għattint fuq l-ekonomija ċirkolari waħda mill-sfidi l-iktar kbar, mux biss biex nġildu kontra tibdil fil-klima, imma u kol biex nġildu kontra il-qat madwar l-Ewropa kollha kemm fil-snin li ġejjin. Għada fil-10 u kwart se nintaqgħu il-Kummissarju tas-Saħħa illi diġà preżenta qudiem il-kolleġġ ta' Kummissarju dal-Odu il-pakket leġislattiv fuq l-endocrine disruptors. Mistoqsija ċkejkna. Minn dak li qed nifhem il-lista ta' dawn l-endocrine disruptors ma tidirx bħala annes kif ġie ppreżentat dal odu minnaħa tal-Kumissorju lill-Kolleġġ ta' Kummissarji. Imma f'din is-sala dan l-emiċiklu naħseb jiena kont smajtek f'solar eh, solar ieħor illi inti kont penjajt ruħek eh, sur kummissarju biex qabel is-sajf ikun hemm il-pubblikazzjoni tal-Endocrine Disruptors. Walek xtaqt insaqsik jekk tistax tikkonferma jew le dak li qed ngħid fuq dan in-nuqqas ta' lissa lista. Issa billi għandna dan l-iskambju nistgħu forsi nitkellmu fuq eh, kwistjoni li klima tantx narawhom fil-mezzi tax-xandir, ġifier pereżempju l-endocrine disruptors, ma hemm suġġett ieħor qalbi it-trasparenza u naħseb ukoll il-każ tiegħek ġifieri relazzjoni għal dik li għat trasparenza bejn il-Kummissjoni Ewropea u il-lobbyists. Intet taħdem fuq ir-riforma tar-reġistru ta' trasparenza u taf illi il-medjazzjoni Ewropea, il-medjatriċi Ewropea għalet l-Unjoni Ewropea ma ta' ma zomx mal eh, kriterji taħħa tal-industrija ta' tabak u tiġġudika il-Komissjoni Ewropea illi tkun taf fuq l-qatt kollha mal-lobbies ta' tabak ma ġietx rispettata bl-eċezzjoni mid-DG tas saħħa u tal-protezzjoni tal-konsumatur. U għalhekk billi l-Unjoni Ewropea tirratifika u tiffirma l-Konvenzjoni qafas ta' WHO kontra it-tabak naħseb illi hemm bżonn illi nieħdu miżuri attivi biex nilimitaw il-qatt mal-industrija tat-tabak u nassiguraw it-trasparenza meta jkun hemm dawn il-laqat. U għalhekk fir-rakkomandazzjoni tagħha l-Mediatriċi Ewropea talbed li l-Kummissjoni tippubblika online il-laqat kollha eh, ma' rappresentanti legali kif ukoll mal-industrija tat-tabak u għalhekk fil-każ tar-riforma tar-reġistru tat-trasparenza kif x'taħseb int fuq dan is-suġġett. Thank you very much. Grazie ħafna. Is-sur Witema. Grazzi, President, Aziz Viċi President. Mistoqsija fuq il-prod il-ħarsin tal-prodotti. Brabta mal autorizzazzjoni qegħdin naraw ħafna problemi istituzzjonali dan l-aħħar kellna l-kas tal-glifosat. Proċeduri ta' autorizzazzjoni għandhom ikunu xi ħaġa immexxija miex xjenza għandhom ikunu proċess demokratiku bħalma nsibu fir-regolament, però l-istati membri li jridu jikkodeċidu mhumiex lesti jew ma jistgħux jaslu għal ftehim u allura il-ballun jerġa' jispiċċa f'saqajn il-Kummissjoni, il-Kunsill ma jerfax ir-responsabilità tiegħu ma jeħux deċiżjoni u l-Kummissjoni allura trid tiddeċiedi waħedha u mbagħad kulħadd jipponta subaħ leha. Il-Kommissjoni x'taħseb dwar din is-sitwazzjoni u x'beħsibkom tagħmlu biex issolvu dawn il-problemi istituzzjonali u t-tieni mistoqsija tiegħi fuq il-ħela tal-ikel. X'inhu l-progress li sar f'dan ir-rigward bħala parti mill-pakkett tal-ekonomija ċirkolari. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjora Pierik. Wel, voorzitter. Grazzi ħafna. Komissarju, jiena meta nospita gruppi fl-Olanda, meta nkellimhom dwar l-efsi u l-ekonomija ċirkolari, dawn ikunu pożittivi ħafna fl-attitudni tagħhom iċ-ċittadini u l-industrija wkoll fl-Olanda huma pożittivi ħafna. U dan huwa il-punt Eh, naħseb għandek għalfejn kun gburi. Hemm ċerti problemi eh, li n-nies ma tantx huma familjari magħha l-ekonomija eh, ċirkolari, mhux kulħadd jaf x'inhi din l-ekonomija ċirkolari. Arda, nżammu f'moħħna l-impigi, l-impigi prezzjużi, xi ħaġa li rridu niddiskutu aktar. Imbagħad għandi punti speċifiċi oħrajn li xtaqt insemmi, per eżempju l-skart, l-ekonomija sekondarja u koll. Aħna għeddin nibatum wieħed fil-mija biss tal-iskart fil-miżbliet, però jekk inqisu wkoll l-akwakultura, eċetera, hemm ħafna idejat tajbin, però mbagħad ikun hemm problemi varji. Per eżempju, eh, xista jintuża għall-industrija tal-kostruzzjoni. Il-pajjiżi kollu huma differenti, hemm ċerti joqsma li rridu nqisuhom, imbagħad id-direttiva tal-asafar u l-habitat senti l-aħħar darbet li xtaqt taħseb dwar ċerti soluzzjonijiet u hekk xtaqna nagħmlu aħna wkoll il-kollega tiegħi tal awstrija Għada kif batet messaċ u is il-sur mezmark għal ukoll li em ħafna, em ħafna u Eh, Il-menti li jaslu. Jekk irridu niproċessaw dawn l-emails kollha, allura rridu nizguraw li ikun hemm sistema effettiva. Hemm diversi problemi li niffaċċjaw aħna fil-ħidma tagħna. Mhux qegħdin nitkellmu biss dwar iċ-ċittadini fl-Olanda hawnhekk biss, però mill-bqija tad-dinja wkoll. Per eżempju, issa qegħdin nitkellmu dwar li ma nistawx ngħaddu bir-rota minn fuq il-bicycle lanes għaliex hemm pjanti protetti qegħdin jikbru hemmhekk. Nies ma jistgħux jgħixu fid-djarhom ukoll minħabba ċert insetti li qegħdin jgħixu hemmhekk għandna żona protetta wkoll fl-Olanda aħna fejn ma jistawx jenqataw l-siġar minħabba la safar protetti. U għanna bdiwa li ilhom jaħdmu l-istess art għal miet ta' snin pero għaw f'daqqa waħda ikollhom jabbandonaw l-art għaliex hemm xi metri kwadri ta' pjanti protetti tistaw titqu, però mhux suppost hekk kellna nagħmlu, mhix kwistjoni li niblu d-direttiva rridu nsibu soluzzjoni għal dawn il-problemi. Thank you very much, um, Mr. Caput. No, Mr. Caput is not here. Sur Caputo mhux qiegħed hawnhekk. Ajala la sender. Grazzi, President. Jena u kol xtaqt għad. <clears throat> mal-oħrajn biex ngħid kemm importanti l-ekonomija ċirkolari. Aħna e, kellna dan l-idea tar-riċiklaġġ li kienet ħaġa importanti wkoll li waslet ukoll għall-iżvilupp għal iktar impjiegi u żvilupp ukoll importanti fir-rigward tal-edukazzjoni fost iċ-ċittadini. Ġifieri dan huwa pakkett importanti ħafna anki biex ikonna biex ikonna bidla. Naħseb li dinija hija xi ħaġa importanti, u għaldaqstant nifraħlek u fejn nistgħu ngħinuk ngħinuk hawnhekk qegħdin aħna. It-tieni ngħid nixtieq ukoll ngħidlek li brabta ma' sensiela ta' postijiet eh, fejn jew ġew prodotti jew inkella fejn fejn eh, ikun hemm ċerti problemi wkoll skont iż-żona. Hawnhekk irridu naslu għal soluzzjoni industrijali għaliex naħsbu li rridu nibatu sinjal fejn għandna problemi gravi ta' kontaminazzjoni jew tniġġis ukoll nafu li hemm problemi dejjem hemmhekk irdu naslu issa għal soluzzjoni teknoloġika industrijali nagħmlu xi ħaġa anki għal ġejjieni. Nixtieq ngħidlek insomma li għandna bżonn l-għajnuna tiegħek hemmhekk u tielet net hawnhekk qegħdin nippruvaw nippruvaw nil-leġizlaw. Issa, il-fazi ta' implementazzjoni Inta mandkom l-atti delegati bħala kummissjoni. Issa qegħdin f'mument sensittiv. Hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni. Naħseb li f'ċerti każijiet il-problema mhux hija li nilleġislaw però nimplementaw mbagħad. U rridu naraw ukoll jekk f'ċerti każijiet hekk hemmx bżonn ukoll noħorġu b'regoli ġodda. Però hemm bżonn li aħna niżvolġu r-rwol li għandu ikonna. La l-Komissjoni u laqqas il-Parlament eh, ma jaslu għal fażi ta' implementazzjoni. Il-gvernijiet fl-aħħar mill-aħħar jagħmlu li jridu. U daqstant nitolbok li forsi jista' jkollna approċċ komuni ovvjament skont il-loqsma komuni, problemi ta' implementazzjoni, eccetera, però forsi nistaw eh, ikonna e diskussjonijiet mal-parlamenti nazzjonali u kol fejn eh, deputati nazzjonali jiġu hawnhekk jiddiskutu maħna naħseb li bċumot jew ieħor hemm bżonn li insibu rwol importanti għal-Parlament. Għaliex? aħna għanna għandu konna kontroll ta' dak li qegħdin niproduċu din il-katina sħiħa. B'mod li mbagħad inkunu nistgħu inwettqu dan dan ir-rwol. U fl-aħħar net fl-efsi li inti semmejt u jiena provajt nejn konfija f'ċerti pajjiżi fejn fejn Hemm ċerti pajjiżi fejn jinsabu f'deficit ma wasalniex għall-implementazzjoni pożittiva tal-Golden Rule li fil-bidu kienet kienet din din l-idea li kulħadd jikkontribwixxi u issa meta ġejna l-implementazzjoni fuq livelli oħra għandna problemi. Naħseb li jkun importanti anki biex intejbu mhux biss il-kapaċità tal-EFSI, però anki il- il-kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet. Anki meta jkun hemm finanzjamenti xorta waħda jkollok sitwazzjoni ta' imblok ta' proġetti fejn ma jiddirx li nistgħu nsibu soluzzjoni. Forsi tejn il-Komissarju Katajnen u kol taħdmu fl-imkien biex forsi nimxu fuq l-applikazzjoni ta' din il-Golden Rule, forsi kun interessanti li namlu għek. speaker, but not for this reason less important. Il-Signora eh, Mekkanenbach. Grazie. Vice President tal-Pacenzja tijak nisħafu ħafna affarijiet li smajt l-lum illi huma importanti ħafna l net per eżempju rifit inti eh, kif inti għatek ħaġa miex miksura memx għalfejn nsewuha. Aħna kollha naqblu ma' din il-pożizzjoni tiegħek u rajna anki eh, f'ħafna drabi direttivi jaħdmu, allora memx għalfejn għamlu intervenzjoni jekk iridu ċertezza legali eh, aħjar inħallu l-affarijiet kif inhuma. Aħna però nixtiequ data preċiża minn naħa tiegħek biex inkunu nafu meta tkunu tistgħu tagħmlu dan il eh, dan id dokument u mbagħad ħaġa oħra illi ħad gost ħafna nisma' minn għandek il-fatt li inti se timpenja ruħek fuq il-protezzjoni ta' diversità tal-biodiversità. Idejat konkreti, konkreti li nistgħu naħdmu fuqhom flimkien. U ba ġeneralment għandi talba inti bħala l-ewwel viċi president fil-funzjoni tiegħek. Inti taf li hemm suġġetti li fil-Parlament hemm bżonn ta' unanimità u inti meta tkellimt fuq il-mainstreaming tal-ekonomija ċirkolari fil-policies kollha biex naraw il-policies kollha tal-Unjoni Ewropea mod komplut jiena nittama li tkun jirnexilek tapplika din l-idea anke għall artikolu 168 eh, il-kwistjoni tas-saħħa eh, eh, anke f'dan il-każ irridu naslu għal situazzjoni sostenibbli. Grazie. Kellek lista pjuttost twila u issa eh, il-mikrofonu fidek. Grazzi, sa niprova. Nirrispondi l-mistoqsijiet kollha, nitlob skuża minn qabel jekk <clears throat> ma, ma nirrispondix għal kollox. Niprova nagħmel ħilti kollha. Sur bereton fuq il-skart. Dina hija waħda mill-ikbar sfidi tagħna kif nistgħu niżviluppaw politika sostenibbli biex nizguraw li l-ħol u l-għonet inqas skart. U e, l-iskart li mbagħad e, se jkun hemm dejjem jiġi użat mod sostenibbli biex ma jagħmilx sara għall-ambjent. Naturalment aħna nixtiequ e, nizguraw li ma nagħmlux landfill, però minn pajjiżi jekk aħna ma nodux attenti fil-investimenti fi żmien twil u nibdew ninvestu ħafna fil-investimenti kapacità tal-nar, tal-ħruq, allora mbagħad ikun hemm problemi ta' domanda U jien għandi eh, dubbi jiena naħseb illi irridu nejnu l stati membri biex jiżviluppaw approċ olistiku fuq kif għandhom jitrattaw l-iskart u dan huwa marbut ukoll ma' problemijiet ta' ta' ta' ta' eco design biex ma naħlux l-inċenerazzjoni hija problema komplikata għax wara illi din il-kwistjoni niddiskutu fuq għalli ma rridux landfills. Però il-punt li miss umbat huwa kif nistaw aħna nillimitaw l-inċenerazzjoni u namlu, namlu minimu li hemm bżonn. Da, ma nistawx najdu li aħna għatmanna ma jkonna bżonnu, għax kif fil-ekonomija ċirkolari fċe fċertu punt hemm eh, komponenti li ġew użati tlieta jew erba' ħames darbiet f'ċertu punt mbagħad imutu ma tistax ma nistgħux nużawhom iktar u f'dan il-każ ikonna bżonn ta' l inġenerazzjoni però dan għandu jsir mbagħad b'mod sostenibbli dan huwa eh, eh, hekk jiena nara e soluzzjoni Pero għatem bżon illi kono diskussjoni ma l-istati membri, għax mux l-istati membri kolla waslu fl-istess fazi għat għanna stati membri li għandhom iktar minn 50% jekk mux iktar minn 50% ta' landfills u fċerti stati membri oħrajn, per eżempju kont l-Estonja, illi mis 70% ta' landfills fi ftit snin e, illum waslu għal 9% għandhom perċentwali baxxa ħafna. Ġifiri din hija kwistjoni ta' għażliet eh, politiċi u inċentivi. Inti għandek raġun perfettament, kolleg, illi irridu namlu mod illi l-iskart eh, ikun hemm liħfu u n-nies ikun irridu jikkummerċaw fih, jinnegozjaw fih. Jina rajt illi dawk l-intraprendituri li kienu eh, <laughs> kienu kienu intraprendituri fil-ġestjoni tal- tal-iskarti, mux qed naħseb jena fuq il-mafja, imma huma esperti fuq l-iskart, jafu fejn għandhom, kif għandhom jamlu, xandhom jamlu bih, pero eh, huma uh, jixti u anki jisibu profit. Eh, għal uh, astanti jistaw jitolbu l-inna kif aħna uh, kif aħna nistaw namlu profit ekonomiku minnu. U dana dan huma persuni li għandhom ħafna esperjenza u ma nistawx ngħidulhom li huma għandhom żball u għamlu kollox żbaljat. Iridu le, iridu ngħinuhom biex jagħmlu tranzizzjoni tajba biex jibdew ma jittrattaw l-iskart eh, u jużaw jerġaw. Kif xaħat minnkom għal il-problema hawnhekk hija eh, li kollok approċċ holistiku għax mhux biss l-iskart, produzzjoni, design, eh, il-materjali, napplikaw materjali, eżempju konkret, per eżempju, <laughs> huwa il konkret il konkret huwa l-iktar prodott li nidġes. Il nużaw ħin kollu eh, skala kbira fid-dinja, aħna nużaw dejjem iktar konkrit, nużaw iktar issa f'sena waħda mill-li ġi użat fil-imperu Ruman eh, bħala materjal ta' bini. Jekk aħna nistaw eh, nerġaw nużaw anki l-konkrit, jew nsibu anki alternativi għal-konkrit, allora f'dan il-kas inkunu nistaw namlu namlu passi gbar il-qoddim. Però miex ħaġa għattira li tattira ħafna. E, wieħed irid jaħseb e, u rid jippjanifika u rid jerġa' jibda mill-bidu fl-industrija tal-bini. E, u għek aħna nistgħu nejnu l-pajjiżi biex jimxu f'dan f'din id-direzzjoni tkun ħaġa tajba. Għanna bżon ta' approċċ olistiku għax għandna snin u snin ta' ta' ħidma fuq dawl L-istur poċ, il-Komissjoni manna lebda intenzjoni nirtiraw id-direttiva u dan nishtiq najdu mod ċar. Fuq l-endocrine disruptors, jimma nishtiq eh, eh, najt minn qabel se tkun id-diskussjoni se jkolkom għada ma' Andrew Kajtes, pero il-kriteri huma illi nibbażaw fuq id-definizzjoni ta' WHO u bil gwida minnaħa tal-Aġenzija kif nistaw napplikaw definizjoni fil-prassi. E, aħna għanna nirrispettaw WHO u rridu nitkelmu mbagħad fuq l osma speċifiċi tal-pestiċidi, eccetera. U dan huwa l-uniku dettal li nista' ngħidilkom. E, jekk tridu iktar dettal, allora tistgħu titkellmu fuq mal kollega Andrew Kajtis Adam fuq il-konsultazzjoni pubblika. <clears throat> Insejt xin jismu il-kollega li għajem din il-kwistjoni. Nifem, kultant anki meta meta bdejt nuża l-istrument tal-konsultazzjoni publikat, il-messagġi dejjem l-istess, uh, ma jservi għal xej, però bat ħarist iktar mill-qrib lej din il-kwistjoni. Imma ħafna drabi dawn huma persuni illi huma eh, li huma motivi fuq is-suġġett, però m'għandhomx il-possibilità li jesprimu ruhom kif jistgħu eh, kif jistgħu jesprimu dawn il- eh, u allora nis persuni oħrajn jgħinuhom biex jibatu il-messaġġ b'mod b'mod ġust Eh, Pero dan ma jfisserx li mhumiex ġenwini il persuni li qed jiktbu. Jekk irridu li konna konsultazzjoni pubblika bil-forsi irridu nagħmlu hekk għax il-persuni mbagħad jridu jorganżaw ruħhom. U jiena għandi l-istess eh, sensazzjoni li din hija risposta automatika. Però ħafna drabi l-awtur ikun eh, li huma jħossu verament bħala ħaġa importanti dak li jixtiequ jgħidu U għal din raġuni jena man ma naħsibx li aħna rridu mm, nitraskurawhom dawn il-konsultazzjonijiet pubbliċi għax u ma dejjem jiktbu l-istess messaġġ. Imma jiena in-nuqqas ta' fiduċja jiena eh, verifikajta tiegħi stess u ħafna drabi eh, jena jena nħoss li għedin jamlu għandhom ruol importanti u għedin jamlu ħidma importanti u għedin jajnuna biex nifmu uh, eh, sensazzjoni tal-persuni. Jek aħna ridun ikonna demokrazija moderna, jek itkom tħarsu lejn Britain's Got Talent u tatu l-opinjoni ta'kom billi tafsu buttuna iħossu illi demokrazija u għet jisa jesprimja b'dan il-mod ukoll billi eh, billi għafas buttuna, mux bil-demokrazija rappresentativa. U dinna hija alternativa tal-demokrazija rappresentativa. Jekk għanna dan bħala strument il-konsultazzjoni pubblika, jgħan użawa għax hemm minn verament iħoss li huma importanti. Huma jagħmlu kull ma jistgħu biex jesprimu l-opinjonijiet tagħhom sir. Um, on comitology... Fuq il-komitoloġija, dinja mistoqsija ja sabiħa ħafna fuq il-politika u kif aħna niġestixxu dak li għanna bżon namlu permezz il-trattat. Kenna xiftit eżempji u meta kont ministru kellu kelli wkoll eżempji fuq il-GMOs kena 28 stat membru, dak dik l-epoka kena 26 illi ma tantx ġwitom id-deċiżjoni, imma għax mħabba l-komitoloġija ma stajna namlu xejn sakemm ma jkunx hemm provi xjentifiċi. Allura issa kompetizzjoni jisir bejn għażliet politiċi u provi xjentifiċi, ġifieri bejn ħaltejn ma tantx hija pożizzjoni komda jew niddeċidu skont il-provi xjentifiċi allura wieħed ikollu eh, jaġixxi u jaċċetta jaġixxi jew ngħidu rridu l-affarijiet ikunu politiċi għalhekk għandna bżonn inbidlu r-regoli l-affarijiet issir politika u għalhekk dak li għandna issa reċentament rajna wkoll is-sur Ħajtman qar biċċar u kellu raġun l-istati membri mhumiex ċari fuq il- triq li jidu jaqbdu jew għandhom konflitt intern għallu jastjenu. U għalhekk il-Kummissjoni mbagħad m'għandix il-lussu ta' stjeni x'imdaqqietni kun nixtieq illi ngħid iva jekk ma tridux terfaw ir-responsabilità politika tpaġġu ġewwiċċi, maħna m'għandniex dan il-lussu. U għalhekk naħseb mod iktar strutturat jekk mhux issa imma iktar tard ikonna nirreflettu jekk dan hux mod sostenibbli għat-teħid ta' deċiżjoni. U jiena m'għandix risposta għalik kif għattint jina u koll nitkellem fuq il-problema għalix m'għandix tweġiba għax ikonna bżonn il-kontribuzzjoni tal-istati membri biex huma joħorġu bis-soluzzjoni jekk iridu politika pura allura nieħdu deċiżjoni fil-Kunsill jekk minn flok qed ngħidu le nixtiequ wkoll illi jkun hemm il-provi xjentifiċi, allura ma rridux interferixxu ma' dina tal-politika. Imma insit ngħid kunu prudenti fuq li ma' suġġetti tridu tkunu mmexxin mix-xjenza għax le forsi ġibu ġebla fuq saqajkom. Naħseb din se tkun sfida jiena m'għandix is-soluzzjoni lanqas illum ma rridx ninjora s-suġġett u ngħidilkom illi se kollna naraw Issa fuq il-glifosat u fuq il-pestiċidi ma' ġenerali, il-Kummissarju għas-Saħħa għalinna l-ġimgħa li għaddiet u ġi eh, deċiż li jkun hemm il-kwistjoni tmur qoddim il-Komitat ta' Appell tal-24 ta' Ġunju. Għana se nkomplu najnu li sati membri biex nsibu soluzzjoni li tgawdi mill-iktar konsens kbir u ta' ħarsin ta' saħħa u tal-ambjent kif qed jiġi provdut mill leġislazzjoni komunitarja għabbażi dejjem ta' dejta xjentifika provduta u hekk qed naraw li dinja ħaġa politiċizzata u l-provi xjentifiċi jiġu segwiti meta ikun hemm il-ġudizzju politiku u jekk le ħesrem ma tibqax prova xjentifika. U din hija s-sitwazzjoni. Għandna bżonn nevitaw. <coughs> Issa fuq il-ħala tal-ikel Aħna kena għajnuna mill-fatt li l-Parlamenti Nazzjonali qed jitrattaw dan is-suġġett permezz tal-inizjattiva Green Card u naħseb illi nixtieq inkompli naħdem għax nemmen tassew fija għanna bżonn nifmu fejn nitilfu l-ikel għaliex fejn se jkonna tant problema biex nitimgħu e, eh, nis madwar id-dinja u għalhekk ma nistawx naħlu iktar l-ikel, anki ġestjoni tal-ilma, l fosfat insomma għandkom fuqom dawn il kustjoni li għandna bżonn nirreflettu fuqhom. Għandna bżonn li jkollna kejl konsistenti eh, fl-Unjoni Ewropea għanna bżon rapporti minna ħata l-istati membri u l-partijiet kollha interessati fil-katina alimentari biex ikunu jistgħu jimmonitoraw iċċekkjaw livelli tal-ikel għandna bżonn l-industrija u koll l-istati membri illi wkoll jibdew jikoperaw eh, mana se jkollna pjattaforma dedikata ma l-istati membri u l-partijiet kollha interessati fil-katina eh, alimentari tkun abbażi ta' provi solidi Eh, l-FAO u l-UNEP ukoll ikunu mistednin għal koordinazzjoni ma' sforzi globali u tista' ovvjament eh, eh, temnu li aħna se nkomplu nappoġġawkom. Permettu li sekonda. Iva, l-aċċess għal ġustizzja. Iva, il-mistoqsijiet fuq Potoċnek Qabel aħar tas-sena għanna l-intenzjoni illi naħorġu b'inizjattiva fuq l-aċċess għal ġustizzja rodma se ġi pubblikata f'ġarret li ġejjin. Se kollha l-għamla ta' gwida interpretattiva fuq is-sentenzi Lisi J. fuq il-konformità aħna nixtiequ ntejbu il-metodi li jużaw l-Istati membri biex jinfurzaw il-konformità in situ in u irna naħdmu fuq dan is-suġġett mal-istati membri għal dawn l-aħħar snin fil-kuntest ta' Make It Work bħala grupp u nistenna bil ħerq l-kummenti tagħkom fuq kif nistgħu forsi naħdmu aħjar, forsi tista' tibatuli email jew tiktbuli nkun grat ħafna lejkom. Nisentikom skadenza xekle jekk intikom skadenza qasira jkolli problemi, jekk intikom skadenza twila ħafna u ma tagħmlu xejn toqgħodu bidejkom fuq żaqkom u għalhekk aħna ma nagħmlu xejn laqasu għalhekk se jtuni nara flessibilità dak li nixtieq nagħmel tas-sewwa naġixxi kemm jista' jkun malajr. Promiss intikom skadenza għax se tikkomplikali il-ħajja wisq u lanqas biss noħoġ bir-riżultati illi qed tippruvaw tfittxu. Issa fuq l-applikazzjoni Anzi, hemmu l-lura l-fatt li dak li nixtiequ nsolvu bid-direttiva fuq il-ħabet tula safar hija l-ħaġa illi ta' spiss li stati membri jgħidu li aħna n-nattor tal affajt li jagħmlu huma. U jiena prudenti ħafna biex ma nagħtix wis flessibilta' imma nixtieq li konna iktar trasparenza u nistaw nużaw il-ftejjem ġdid intenzjonali fuq il-beta law making biex niċċaraw minnu responsabli għal xiex għax jiena jiddispeċini imma issa daqshekk e, tuni dejjem jgħatu l-ħtija tala tal komissjoni u din is-sitwazzjoni ma tistax tkompli hekk, nistgħu ntejbu ħafna l-affarijiet hawnhekk. L-Sur Parnju issa fuq l-endocrine disruptors. Mela, lista ta' sostanza tidher fl-analisi ta' impatt pubblikata illum u għalek nagħmel referenza għal dan id-dokument dan huwa studju mhux dokument formali u għalhekk aħna xtaqna lil saqsejna lill-lefsa biex ikollha screening immedjat ta' sustanzi illi jistaw ikunu endocrine disruptors. Skużawni tal-Franċiż. Mela, issa trasparenza u tabak. Jina ma naqbilx ma l-ombudsman għax Għanna approċ li tafu il-koll fuq id-diretturi ġenerali u membri tal-kabinet. Id-DG Saħħa adottat pożizzjoni unilaterali għalja stess. U issa l-Ombudsman qed jgħidilna illi għandhom bżonn iwessaw l-approċċ minn din id-dir-da dan id-direttorat ġenerali għal kommissjoni kollha jina kont f'kuntatt u jiena saqsejt hemm bżonn eh, neċessarju jew pis eh, ibes wisq. Imma billi il-kuntatti billi leġerazzjoni issa qiegħda fis-seħħ billi l-kuntatti mal-industrija tat-tabak huma tant limitati speċjalment għad-diġiż l-oħra, kien se jkun wis li nimponu l-istess sistema għal-Kummissjoni kollha kemm min. Walek jiena hekk irrispondejt għal pożizzjoni tal-Ombudsman. Mela, tkellimt fuq l-endocrine disruptors, diġa, tkellimt fuq l-iskart. Issa, fuq iż-żazax, nixtieq norbut fuq dan il-punt. L-EFSI għandha suċċess f'dawk il-pajjiżi fejn l-EIB u l-banek lokali dejjem tal-investiment u organizzazzjonijiet tal-imprenditorija huma kol marbuti ma' xulxin. Ikonna livell ferm iktar ola ta' xprun milli xsibna minn wieħed sa' 15 anzi siża wieħed ta' 23 huwa suċċess kbir għaliex għax ħafna mill-SMEs u l-imprenditori tal-SMEs jużaw din l-opportunità jisfruttawha. U jina rajt xi imprenditori zazax il-bieraħ fl-Olanda illi permezz tal-efro mhux tal-efsi imma se qed jaraw ukoll l-efsi li nimħarġa u din hija opportunità ta' deb għax is-soltu l-investiment imur għal kumpaniji l-kbar imma issa bl-efsi din naraw bidla. U l-futur huwa dak tal-SMEs jekk naraw l-enerġija li tiġġedded il-bidla fir raġunament fuq id-djar, minflok nikkonsmaw l-enerġija, jipproduċ l-enerġija, jiġifieri huwa kollha skala pjuttost żgħira, għalhekk għandna bżonn l-SMEs, għalhekk jekk tridu li EFSI tkun suċċess għandna bżonn li l-improduturi żgħażagħ tagħna startup suwek. U da kollu huwa eh, kollu u Carlos Majdax hekk qed jagħmel dan il-qasam issa fuq is-saħħa. Nista' nikkonferma illi Ovvjament dan huwa l-approċċ li gwidana fil-politiki tagħna u hemm naqbel fuq Eh, sostenibilità ta' sistema ta' saħħa tagħna, tafu jekk nitkellem fuq sostenibilità xuħut mill-muturi tal-instabilità fis-soċjetà hija l-biża, il-biża li għandhom iċ-ċittadini l-aċċess li għandhom għat-tobba u għal kura kif ukoll għat-trattament u se tiġi imdajfa minħabba li żviluppi għal daqstant jekk nixtiequ nassiguraw illi s-sistemi soċjali tas saħħa tagħna jibqgħu u jagħtu r-riżultati bħalma jridu ċittadini ta' nabżon naraw is-sostenibilità wkoll fuq medda twila ta' żmien. U naħseb eh, dan huwa tip ta' għajxin, tip ta' ħajja illi ċittadini Ewropej jixtiequ jiena se nippoġġhom kemm jista' jkun. Diġà eh, rispondejt fuq l-EFSI, fuq l-ekonomija ċirkolari u minn ġdid nista' nikkonferma wkoll li s-Sinjura Kanbach illi min sintikom skadenza illum. Grazzi ħafna tal-paċenzja ta'kom u dispeċini tal-li ħafna billi rispondejt il-mistoqsijiet ta'kom. Thank you very much for being... Grazzi ħafna tal-li kontawnek maħna illum. Viċi President ta' disponibilità tijak biex tirrispondi l-mistoqsijiet kollha tagħna u naħseb li nistgħu nagħlqu hawnhekk il-laqgħa tal-Komitat tagħna għallum u neġaw nintaqaw għada fil-ħodu. Grazzi ħafna, Vice President. Timmermans. Talli kont għawnek maħna u rispondejt il-mistoqsijiet kollha tagħna. Grazzi.